Okay, I'll just wait till everyone's seated? Nistenna sa' kan kullħat jieħu postu. Hey colleagues, uh, we're going to begin with voting. Kollegi, ħanibdew bil-votazzjoni. Pero qabel għanna punt wieħed mill-aġenda tal-bieraħ jekk tiftakru tajjeb Għaddejna punt wieħed biss mill-aġenda tal bira eh, is-sottomissjoni tal-rakkomandazzjonijiet tal-koordinaturi tal-5 ta' Ottubru. Mhux kulħadd kien preżenti eh, jiena kontat li sen meċu dan il-punt. Dawn ir-rakkomandazzjonijiet huma mniżlin fil-feedback notes li qegħdin fid-dossier tagħkom. Jekk il-kollegi forsi qegħdin jisimgħuna, jekk jaġobkom asimgħu b'attenzjoni. Nixtieq nissuġġerixxi li dan il-punt jiġi adottat f'żewġ fażijiet. L-ewwel se nitlob li intom tapprovaw ir-rakkomandazzjonijiet tal-koordinaturi ħlif waħda li talba li saret mill-grupp għal defu artiklu 7 ta' trattati. Nixtieq li nadottaw ir-rakkomandazzjonijiet kollha ħlif din. Dan jiffaċilita x-xogħol tagħna jekk joġobkom nista' nagħmlu dan issa. Għanna xi punti oħra addizzjonali, għanna ħafna affarijiet għaddejjin, irridu napprovaw xi affarijiet li għamu mill biraħ Jekk joġobkom għalhekk isimaw b'attenzjoni mela l-ewwel għandna punt ieħor ta' koordinaturi fejn tlabna il-President Jim mitlub li konferma li komissarju jirova li t-parteċipa fil-komitat libe fil-ġarat li ġejjin biex niddiskutu sentenza tal-orti fuq Safe Harbor. Dan eh, smajna dwaru ma ma deċidajni xfuqu, ġifiri il fuq il-komissarju jirova li t-attendi fil-komitat libe fil-26 ta' ottubru naqblu, grazzi. Signora Martina Andersen ta' grupp għadda ġiet nominata bħala rapporter fuq il-Konvenzjoni tal-ġusma Uda fuq dritti ta' persuni b'diżabilità b'attenzjoni partikolari għall osservazzjonijiet tal-UNCPDR, il-Komitat UNCPDR. Dan ta' fil-grupp kuwe fil-laqta kontinaturi ta' 7 ta' settembru il-Kumitat jaqbel dwar dan ukoll ħadd ma joġġezzjona ġifieri naqblu. Imbagħad L-aħħar laqa tal-koordinaturi kellna ftejm mill-grupp tal-SND din kienet deċiżjoni tal-aħħar li saret fl-aħħar laqa il-Kumitat. Qabel jekk joġobkom nixtieq li jkun hawn silenzju. Il-Komitet qabel ma' rakkomandazzjonijiet tal-koordinaturi li titressa emenda orali li kummissjoni biex nataw informazzjoni fuq ir-riżoluzzjoni tal-10 ta' Ġunju tal-2015 nixtieq nissuġġerixxi li nieħdu vot elettroniku dinja waħda mid-deċiżjonijiet tal laqgħa tal-koordinaturi tal-10 ta' Ġunju. Nixtieq ukoll nissuġġerixxi li nieħdu vot elettroniku jekk taċċettaw fuq il-proposta oriġinali tal-Aldi. Imma l-ewwel nivvotaw b'mod elettroniku biex nikkonfermaw id-deċiżjoni tal-proposta tal estendi li saret fl-aħħar laqa. Sur Muxel xixtieq tagħmel trestaq xi punt. Mela jiena hawnhekk aħna qegħdin nivvotaw fuq il-proposta li titlob rapport biex ikolna l-ewwel fazi tal-artiklu 7 ma rridx li ma nkunu ftemna ħażin dan dinja it-talba tal-grupp għaldi. Grazzi Sur Michel. Ser niċċara jekk għadat jisma' l-ewwel ħanivvotaw fuq il-proposta tal-SND mistoqsija orali lil kommissjoni biex tirrapporta lil parlament fuq ir-riżoluzzjoni tal-10 ta' Ġunju. Wara imbagħad nivvotaw fuq il-proposta tal alde Iġifieri ser <coughs> ikollna żewġ votazzjonijiet elettroniċi jekk tisma sal-aħħar tinduna li ser nikkonsidra iż-żewġ proposti. Jiġifieri jekk jogħġobkom, issimgħu ftit żgur li mhux ħandumu mela. L-ewwel li xtiequ napprovaw rakkomandazzjoni tal-koordinaturi li kienet il-proposta tal-SND. Sinjura Makovej, se tgħid xi ħaġa li se tgħinna jekk jogħġbok: Mela, il-voting card tiegħi mhix qed hawnhekk, jiġifieri jekk jogħġbok is il-vot tiegħi li ħanuri ideja. iva, speċi ta' entna kważi. Tajtni koll l-opportunità li li naħseb ftit u nirrifletti għal ftit momenti. Hela, ejja inkomplu bil-bicċa xol sabiħa li għandi dimi L-ewwel irridu nikkonfermaw il-proposta tal-SND tas-Soċjalisti mistoqsija orali lil kummissjoni biex tirrapporta lill parlament Ewropew kif mitlub fir-riżoluzzjoni tal-10 ta' Ġunju tal-2015 biex nevitaw kull dubju ħan jihdu vot elettroniku jekk tappoġġaw din il-proposta li qed nagħmel oralment mhux bil-miktub ivvotaw iva b'mod elettroniku jekk intom kontra ivvotaw le. Is-sur Dipre qed jitħaq imma titħaq xejn għax hemm minni aħjar nispjega l-affarijiet il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni issa hija magħluqa u din tgħaddi. Mela, din il-proposta għaddejna li l għaddejna l-Sinjura Gomez. Dan il-vot jgħaddi u jfisser illi għalek huwa approvat mill-kumitat kollu skont regola 205 anke skont din ir-regola ta' proċedura 205 kif indikat minn qalde u kif semma s-Sur Michel wara illi semma il-President skont artiklu regolament 205 din il-proposta li saret fil laqat tal-koordinaturi kienet saret ukoll votazzjoni fuqa u ma ġietx approvata u dan minħabba li kien hemm ċertu ċirkustanzi li seħħew matul il-laqa minħabba l-konfizjoni u minħabba il talba li saret mill-alde bħala president qed nistuġġerixxi illi nivvotaw jekk m'hawnx oġġezzjonijiet għal dan il-vot nixtieq li nieħdu vot elettroniku fuq il-proposta tal-alde u nivvotaw b'mod elettroniku jekk intom tappoġġaw din il-proposta Sinjura Intveld. Mela, aħna konna tlabna vot elettroniku nominali biex nispeċifika ħjar. Mela, fil-lista l-għandi qoddimi jiena li ħazzist l-ewwel waħda kienet laqs eh, kelli jismek votazzjoni nominali irrid ikollok 15 il-membru li kun qed jitloba biex issir, irrid ikun hemm 15 il-membru biex ikollna din il-votazzjoni li se jkollna nżommu ma' regoli biex ikun din il-votazzjoni irridu nimxu ma' regola 208. Irrid ikollna 15 il-membru, għam 15 il-membru jekk joġobkom iva huma bil-wifqa dawk li jixtiequ votazzjoni. Nagħmel laqqa semma l-fejn tqumu bil-wifqa maħniex ħniex fil-House of Commons kemm tollu jdejkom biżejjed għanna xaħat fost najd dispjaċini. Jena jidr li li għawn 15. You could have put your hand up, you know, you didn't have to stand. <coughs> Tistaw tollu jdejkom, 15 bizzejiet. Iva, għanna 15 bleza tistaw terġaw tpoġġu bil eda Mela, se nieħdu votazzjoni nominali. Kollegi, mela, issa ħattu postkom lesti jekk intom tabboċċaw din ir-rakkomandazzjoni ivvotaw iva, jekk intom kontra ivvotaw le, il-votazzjoni miftuħa. The Audi proposal, what did I say? Coordinator's recommendation. Għal proposta ta' Alde, għal proposta ta' Alde se nivvotaw, għan nivvotaw iva jekk tappoġġawha. Jekk le, tivvotaw le. PPP e plus one. What we do? EPP plus one. What am I? EPP plus one. There is an, an extra EPP. Okay. I've just been informed there is one extra EPP, but we can... Jider li għanna membru mill e zejjed, forse nistaw <laughs> indaħħu l-Sinjura Makovej. Jew għanda l-kard issa. Il-votazzjoni jissajja maluqa u din maddiċ. So colleagues, we now moved. Kollegi, mela, eja, nkomplu bil-pija tal-votazzjoni. Mrs. Mussolini, do you have a point of order? Signora Mussolini, għandek point of order? Ir-regoli ma nafomx. Imma suppost il-membri parlamentari jridu jqumu bilif ifqajja u nkella dawk li mumiex. Għalix kienem żewġ persuni li ma kellomx l-isem tal-membri parlamentari la ħanimxu daqsek ma regoli u il-vot jirrit jisir bi 15 il-persuna għax inkella min nġib 10 mija jona jidrom u mu bil-wifqa jek ma jkunux membri naqabbat il-koordinaturi. Mrs. Mussolini. Signora Mussolini. Sorry, that was not, that was not,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 u dan ġi konfermat mis segretarjat ejja għaddu għal votazzjoni. Votazzjoni elettronika għal darboħra biex naġlu mela l-ewwel se nibdew fuq l-skambju automatizzat, automatizzat ta' dejta fir-rigward ta' dejta dattiloskopika fil-Polonja. Ir-rapporter is-Sinjura Benova. Il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. din taddi. Tajjeb nifirħu l-relatriċi naddu issa għal rapporti uħor misnjura Benova, votazzjoni miftuħa. The vote is closed. Votazzjoni maluqa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 Mela, vot iħor fuq il-rapport ta' Signora Benova, votazzjoni fuq il-Belġu issa, votazzjoni miftuħa. Għawnek għet nitkelmu fuq l-iskambju automatizzat ta' data fir rigward ta' data dattiloskopika fil-Belġu, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. And that is carried. U din taddu kol. Issa, naddu għalla bosta rizoluzzjoni, anzi. Ser, nivvutaw fuq il-lista tal-lista ta' persuni eligibli pala esperti indipendenti għal ċentru Ewropew għal monitoraġġ ta' droga u dipendenza fuq id-droga. Għanna hawnhekk zewċ kandidati eh, u irridu nivvotaw b'mod elettroniku. Single vote, the vote is open. Il-votazzjoni miftuħa. The vote is closed. Votazzjoni maluqa. carried. Dan jaddi u koll. Now I move to the draft motion for a resolution. Naddu wisa l-abbos ta' rizoluzzjoni segwitu ta' rizoluzzjoni tal-Parlament Europeo ta' 12 ta' Marzu 2014 dwar is-sorveljanza tal-massa elettronika ta' ċittadini fl-Unjoni Ewropea, emenda 12, votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa ma taddix. Emenda 13, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Din ma taddix emenda, emendi 14 u 15 li huma l-istess votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. <coughs> Din ukoll ma tgħaddix. Muframess numru 2, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa taddi. Emenda 19, votazzjoni miftuħa. Emenda 19. Et nivvotaw fuq emenda 19 il-votazzjoni miftuħa. Amendment 19 Axel Voss and you don't have it. Emenda 19 ta' Axel Voss. xorta tistaw tivvotaw fuqa. U l-kom li tivvotaw favur. Probabli kulħadd ħajvota kontra. Il-votazzjoni magħluqa. U dejjem ma tgħaddix. Emenda wieħed 21. Anzi, emenda 20. Votazzjoni miftuħa. nitkellmu fuq emenda 20. ċet jiġri l-PPE qed nitkellmu fuq emenda 20, votazzjoni miftuħa. il-votazzjoni maluqa. Taddi. Issa naddu kollegi, jekk joġobkom. Is everything okay? Just, just pause for a moment if everyone's got the, if you have the correct voting list. Hanif uftit, ħalli naraw li kulħadd għandu l-istess lista. Congratulate those groups who are uh, got the correct ones. Proset il-dawk li gruppi li għandhom il-lista li suppost. Everything okay? Okay, so we're now on Amendment 29, the second. Issa, għaddejna għal emenda 29 it-tieni parti. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. din taddi. Naddu issa għal emenda 25. Votazzjoni miftuħa. Qed nitkellmu fuq emenda 25. U intom kontra, anzi mhux suppost ngħidlek x'għandek tivvota. Mela, votazzjoni magħluqa u din ma tgħaddix. Issa naddu għal emenda 28. Votazzjoni miftuħa. Emenda 28. Kulħadd jaf xinu jagħmel? 28. The vote is open. Emenda 28. Votazzjoni miftuħa issa votazzjoni magħluqa. U din tgħaddi. Issa, kompromess erba. Votazzjoni miftuħa. The vote is closed. Il-votazzjoni maluqa. Taddi. Issa, naddu għal emenda 38, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U ma taddix. Issa, naddu għal emenda 40, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U di ma taddix. Issa naddu għal emenda 39 votazzjoni miftuħa. Emenda 39 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Din ma taddix. Issa naddu għal kompromess 16. Il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa u din taddi. Naddu issa għal emenda 42. Votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa. U din ma taddix. Kompromess 17 dawk favur. Eh, Skużawni, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. U din taddi. Issa, naddu għal emenda 43. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Din ma tgħaddix. Issa naddu għal emend 44, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Din ma tgħaddix. Issa emenda 45, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U ma taddix. Issa naddu l-kompromess numru 5, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Naddu issa l-emenda 50, votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa. Din ma taddix. Kompromess sitta, votazzjoni miftuħa. Vote is closed. Votazzjoni maluqa. Taddi. Naddu issa għal kompromess seba' votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa. Dan il kompromessi għaddu wkoll ngħaddu issa għal kompromess minja votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U tgħaddi wkoll. Amenda 67, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Ma taddix. 68 issa. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa ma taddix. Naddu għal emenda 69 votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni malwaqa. Taddi. Naddu issa għal emenda 70 votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni malwaqa taddi wkoll. Emenda 71, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa Tgħaddi. Naddu issa għal emenda 74, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa din ma taddix. Issa emenda 73, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluħa, ma taddix. Emenda 75, votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa. Taddi. Kompromess disa, votazzjoni miftuħa. Il-vot malu din taddi. Naddu issa l-kompromess 12, il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa u taddi. Emenda 79, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. U din ma taddix. Emenda 80, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa ma taddix. Emendi 81 u 82. l votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Dimma taddix. Emenda 83. Votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa u ma taddix. Kompromess tlieta il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa taddi. Kompromess 10, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għal il-kompromess jaddu wkoll. Naddu għal emenda 89, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Taddi. Kompromess 11, votazzjoni miftuħa. il-votazzjoni maluqa. Taddi, il-kompromess 11 jaddi, naħaddu għalek kal-emenda 91, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U ma taddix. Naddu issa għal emendi 29 u 93 li huma identiċi, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa u ma taddix. Emenda 95, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa ma taddix. Nadu issa għal emenda 96, votazzjoni miftuħa. il-votazzjoni maluqa ma taddix. Emenda 97, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddix. Emenda 99, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa ma taddix. Emenda 11, votazzjoni miftuħa. Anzi, emenda disa' u design. Anzi, qed nitkellmu fuq emendi Emenda 100, qed nitkellmu fuq emenda 100, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa, ma tgħaddix. Issa, emenda 101 u 102 li huma identiċi. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Ntaddix. Issa ngħaddu għal emenda 103. Il-votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa, taddix, issa naddu għal-emenda 104, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, din taddi, naddu għal-kompromess 13, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Intaddi. Naddu issa għal menda 106 votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Taddi. Emenda 107 u 108 identiċi votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa ma taddix. 109 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. 110 żewġ partijiet l-ewwel parti dak eh, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Emenda 112. Anzi, 110 tini parti, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Din ma taddix. Issa, emenda 111, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Taddi. Emenda 112, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Ma taddix. Kompromess, kompromess 14 maqsum l-ewwel parti. Dawk eh, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni issa hija maluqa. Din taddi it-tieni parti ta' kompromess 14, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. U din tgħaddi. Emenda 115. Votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni magħluqa u din ma tgħaddix. 116 votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni hija e, eh, maluqa. Din ma taddix, emenda 117, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. Din taddi. Emenda 118, votazzjoni miftuħa. The vote is closed. Il-votazzjoni magħluqa ma taddix. Emenda 119 u 120 flimkien. Il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Fim ma taddix. Emenda 121, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Intaddi. Emenda 122 l-votazzjoni miftuħa. U l-votazzjoni maluqa. Intaddi. Kompromess 15 il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. L-intaddi. Kompromess wieħed, il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Intaddi. Issa ngħaddu għal emenda numru 5 il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Tintaddi, anzi ma taddix. ħad zbalti minti għaffer li jissa. Emenda numru 8, menda numru 3, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi u koll. Emenda numru 8 issa, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Dimma taddix. Issa ngħaddu l-emenda dissa, il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni magħluqa. Din tgħaddi l-aħħar waħda emenda 10. Il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni magħluqa din ukoll tgħaddi u l-aħħar vot finali fuq kollu kemmu il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa u dan huwa adottat. Is that the end of voting? That is the end of voting time. Colleagues, the Dati report will be taken next Monday. Thank you very much for your attention today. That is the. We suspend for one hour because we have the video conference. Colleagues, um, we're suspending for. Kollegi, se namlu sospensjoni għal sija u għanna videokonferenza sija oħra. Grazie. For your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

u nilqa il-kollegi tal-Parlament Ewropew nishti najċinu ma l-affarijiet importanti. Peress illi għaddejjin bħalissa minn situ, situazzjoni ekonomika ħaġina. Viden Holzer se jitkellem għal erba' minuti. Jiena bass nitkellem għal erba' minuti oħrajn u mbagħad kulħadd ikun jista' jitkellem Eh, <clears throat> għal żewġ minuti. U għal tliet minuti jitkelmu r-rapporters. E, e, Dana eh, e, ek jamlu fil-parlament, dan huwa eh, kif huma mdorrin. Umma rridu nirrispettaw assolutament il-ħinijiet. Il-kollegi edin ipoġġu eh, u nistaw nibdew dan, niskambju iskambju ta' opinjoniet. L-għonet nirgnazzja l-personi prezenti u specialment li l-ek, President, il-kollegi tal-Parlament Ewropew, il-kollegi tal-Assemblea Nazjonali. Jena kontenta ħafna li dan organizzaw din il-laqa <clears throat> videokonferenza bil-żewġ kumitati parlamentari Ewropej u nazjonali għandhom jitkellmu bejnietom fuq il eh, suġġetti l-iktar importanti eh, u fuq il-perspettivi ekonomiċi tal-Unjoni Ewropea. F'mument illi bħalissa il-kostruzzjoni tal-Unjoni Ewropea edha tiġi dubitata, u importanti ħafna illi il-vuċijiet tal-parlamenti jinstemaw. U aħna nistaw nirrinnovaw l-Europa u u nistaw namlu dawn niskambi bejn il-rapporters ta' għana u rapporters tal-Parlament Ewropew. lum se nitkellmu fuq suġġett importanti ħafna l futur tal-Unjoni Ewropea, il-politika tal-migrazzjoni, illi hija eh, fil-qalba ta' solidarjetà, solidarjetà mal-persuni li għaddejjem minn periklu manki bejn stati membri. U nixtieq infakkarkom illi il-Greċa, l-Italja u ċipru illi jridu jagħmlu ġestjoni daqstek diffiċli ta' dawn il-migranti. B'din il krizi għandna bżonn ta' iktar Europa u iktar Europa demokratika. Minn flok ma' nitkellmu fuq nazzjonalizmi kif qal il-President Hollande meta ġi fil-Parlament Ewropew Eh, flimkien ma' Angela Merkel. Fil-Ottubru, l-Kunsil ta' Sikurtà tal-ġnus Mauda autorizza eh, l-Unjoni Ewropea li tibblokka eh, il-migranti fil-bahar li ġejjin minn Libja. Dinja parti biss ta' soluzzjoni u ma nafux hekk fil-fatt ijiex soluzzjoni għax fil-fatt dana għammu se jisolvi xej, u aktar faċli illi fl-Europa jihdu eh, jiddeċidu jamlu gwerra flok ma jamlu din il-ħaġa u jinaqdu fl-imkien biex biex jilqaw il-migranti. Diġa f'Marzu il kienem il-proposta ta' Juncker biex E, ikunem hemm e, distribuzzjoni tal-migranti min qed jaħrab mill-gwerra jew mill-miżerja din kien atteġġament illi ma, ma tantx kien realistiku. L-atteġġament kostruttiv, speċjalment tal kumitat Liber li nirringrazzja kellu rwol importanti ħafna fl-evoluzzjoni ta' din is-sitwazzjoni biex inwasslu għal prinċipju ta' distribuzzjoni obbligatorja u ġusta. u parti minn dan il-prinċipju koll bħala riżultat ta' dan hija anki ġestjoni aħjar tal-frontieri esterni. Il uh, kien hemm talba wkoll biex ikonna gwardji eh, tal-frontieri. Għanna ħafna xolijiet bħalissa għaddejjin, miftuħin, u bad nitkellmu anki fuq proġetti oħrajn, però irridu nistabilixu normi Ewropej komuni fuq il-liġi tal-azil u fuq kif aħna nistaw nippermettu lil dawn il-persuni eh, kif jistaw jaħdmu Però il-proposta ta' Juncker ma ġietx aċċettata. ċtaħsbu intkom kif nistgħu ngħinu diplomatikament il dawk il-pajjiżi li għandhom eh, il-problema tal-ġestjoni tal-flussi eh, u anki il-ġirin tal europa li bħalissa għandhom dawn il-migranti, dawn il rifugġati kollha. U kif nistgħu nagħmlu anki biex nirsolvu l-problema tal-migrazzjoni regolari? Eh, dawn il-migranti wara kollox mux letta la teddida u laqqas ħaġa negativa, ma huma opportunità għal pajjiżi tagħna. U bekk jiena eh, issa e, nala il-prezentazzjoni tiegħi u ngħaddi għal President. Grazzi, Signora. L-għonet anki jien nixtieq nilqak li l membri kollha tal-Kumitat tal-Affarijiet Ewropej tal-Assemblea Nazzjonali Franċiża. Grazzi tal-kooperazzjoni eccellenti biex ikonna din sistema ġdida bil-videokonferenza li niftamaw li se tkun effettiva anki E, bekk nirrispettaw ukoll l-ambjent u nittama inkun nistgħu nintaqgħu ma' parlamenti oħrajn ukoll fil-kumitat libe din hija l-ewwel eh, videokonferenza. U nittamaw li nkunu nistgħu eh, tista' tkun ta' suċċess. Suġġett tal-iskambju ta' opinjoni tani għas situazzjoni attuali fuq il-migrazzjoni u l-azil. Il-komitat ta' qed jaħdem fuq inizjattiva propria fuq situazzjoni fil-Mediterran u l-bżon illi kunem impostazzjoni holistika mill-Unjoni Ewropea fuq fu il-migrazzjoni. Għanna Signora Mezzola tal-IPP, eh, eh, Kienge E, mill-SD. Eh, u attualment hemm komitat tal-libe fit-Tunizija u il-rapporter jgħatem e għal daqstant mux edha għaw. Il-komitat ġa sema ħafna esperti fuq dan li tkellmu fuq xuħut minn dawn is-suġġetti bħas solidarjetà, id-diviżjoni ġusta ta' responsabilità, e, illi naffaċaw il-dawk li għamlu traffikar tal-persuni u anki kif nistaw nżidu l-migrazzjoni legali. Ridu nizvilupaw normi zguri għal dawk li tolbu l-azil u dawk li għandhom bżon e, e li jiġu mill-uqa anki fi pajzi terzi. Il-Komissjoni Ewropea proponit inizjattivi differenti fil-Agenda Ewropea fuq l-migrazzjoni, per eżempju il- kreazzjoni ta' sistema ta' lista ta' pajizi zguri eh, u eh, il-rapporter u l-SD u anki il-ħolqin ta' hotspots u anki l-aġenziji differenti li jistaw jaħdmu ma' dawk il-pajizi li għedin fuq u biex nkunu nistaw nidentifikaw il-persuni Eh, anki, anki bil-impronti digitali. Dawn din il-laqa tatina l-opportunità li namlu diskussjoni fil-fond fuq dawn is-suġġetti biex iż-żewġ komitati tagħna jista' jkollhom skambju ta' opinjoni importanti ħafna fuq il-migrazzjoni, azil u protezzjoni tal-frontiera. Ma tantx għandna ħin għad dispożizzjon, allora nitlobkom tirrispettaw il-ħinijiet eh, predisposti tlet minuti jew żewġ minuti u u u, u nitlobkom ukoll ħaġa oħra aħna għanna interpreti biex jgħinuna hawnhekk u għal daqstant il-membri tal-assemblea ta' Pariġi nitlobom ma jitkun mhux jaġlu is għax ħafna drabin Franċiżi jitkellmu pjuttost jaġlu. U għal daqstant nitlobkom titkellmu bil-mod biex l-interpreti kunu jistaw jitradu ċukom. Għal darbohra nirringrazzjakom u nishtiq anki nitlobkom li xtaq nitlob li sinjura Maria, Anna Maria Korazza Bilt e, e, e, biex titkellem għal 3 minuti. Grazzi President u grazzi kollegi għalija u għapjaċiru nitkellem maħkom fuq dan is-suġġett illi huwa verament l-iktar argument importanti fil-DPP. Kif nistaw nilqaw b'mod uman dawn il-migranti illi qed jafsu fil fuq il-frontieri tagħna. Rrid ikolna soluzzjoni holistika ma nistgħux aħna nirsolvu il-gwerra u niddestabilizzaw il-Libja u jkollna politika barranija u ta' difiża iktar qawwija, ma l-iktar ħaġa importanti, l-iktar dmir importanti tagħna huwa illi insalvaw il-ħajjiet u ma nistawx nilqaw l-kulħadd fl-Ewropa, imma għanna ninsalvaw dawk li jipruvaw jiġu fl-Ewropa. Jina għamil zjara fl ampedusa fisem il-Kumitat Libe eh, u rajt il-proġett Mare Sikuro u anki Triton u mort il-Turkija fejn rajt li kull kull flasġija eh, kull jum eh, eluf ta' nis jirriskjaw ħajjithom biex imor biex jasmu l-bahar u biex imorru l-Greċa. Irridu nsibu mm, mezz biex nirsolvu din il-problema. Il-search eh, and rescue eh, fil-Mediterranu ma importanti. E u l-problema hija għaliex hemm dawn l-iskola li xtiqu jiġu fl-Ewropa. Meta dawn il-persuni jaslu fil-frontieri tal-Unjoni Ewropea u importanti ħafna li jieġu reġistrati, rridu eh, nikkontrollaw il-frontieri tagħna u rridu nkunu anke iktar qawwijin fil-ġlida kontra traffikanti. Jiena nixtieq ngħid li ġlida kontra traffikanti mhijiex kontra l-migranti, ma qed tipproteġġi l-migranti kontra eh, l-organizzazzjoni kriminali li sfruttawhom u rridu nġildu kontra dawn aħna. <clears throat> u hemm bżonn diġà napplikaw anki l-normi komuni li jeżistu għandna l-pakket tal-azil, imma il-problema hija l-istati membri ma implementawx da. Jiena nixtieq nagħmel appell l-Assemblea Nazzjonali għandha tagħmel ħerita kollha biex l-istati membri jerfaw responsabilitajiet tagħna. Dan moment l-istati membri kollha jridu jerfaw responsabilitajiet. Hemm 28 pajjiżi li jridu jilqgħu b'mod uman dawn il-migranti skont il-pakkett tal-ażil Għal daqstant, un bad irrit ikun distribuzzjoni ġusta u namlu distinzjoni bejn dawk li għandhom dritt tal-azil u dawk li huma emigranti ekonomiċi. Għal darboħra aħna rridu napplikaw il-direttiva tar-ritorni li teżisti. U jina nishtiq nistaqsi l-kollegi kum maqblux qblux mal-mnenġiba eh, tagħna li hija sistema volontarja. Eh, ċoe di distribuzzjoni rridu naddu minn sistema volontarju kif inhu issa għal eh, wieħed obbligatorju. 160.000 din hija ċifra li ġiet approvata. U naturalment mhumiex biżejjed, imma rridu nżidu wkoll illi <clears throat> huwa importanti li konna azzjoni illi eh, aħna nedejna fl-imkien ma' Turkija u nappoġġaw l-isforzi tagħhom illi għandhom żewġ miljuni ta rifuġati. Grazzi. Issa, Marietta Karamanni, <clears throat> anki jena kontenta eh, li għan eh, etniħu zem din videokonferenza li ġib flimkien il-deputati tal-Assemblea Nazjonali Franċiza u il-membri tal-Parlament Ewropew fuq din il-kwistjoni li hija verament sfida. U hija opportunità wkoll fl-istess biex nagħmlu passi l qudiem fuq dawn il-suġġetti importanti. Għanna kriżi ta' migrazzjoni bħalissa u l-Ewropa għandha tkun iktar qawwija minn qabel għax inkella <clears throat> u u dan u dan huwa dak li huwa kontra dak li għajdunna l-populisti. <clears throat> Eh, eh, eh, hemm bżonn solidarjetà Ewropea ikbar. Qabel din il-kriżi il-flussi tal-migranti kienu ikkonsidrati bħala kompetenza tal-gvernijiet nazjonali, mentri issa il-situazzjoni tbidlet għax issa il-frontieri kollha tal-Unjoni Ewropea Eh, issa, eh, eh, u għan possibli li il-frontieri jkunu fidejn l-istat membru. Jekk dan iġri se jkun it-tmim tal-proġett Ewropew kif għal anki il-President Oran, Holland dawn in-nies kollha li jaħarbu mill-miżerja, mid-dittatura, mill-gwerra, li waslu waslu fil-ko fl-Europa u aħna għamilna uh, komunikazzjoni biex niproponu agenda Ewropea u anki f'dak il-ġranet eh, aħna għadna li din l-sfida hija l-ikbar sfida li għat kellna dimna bħala Unjoni Ewropea hija eh, verament battalja fuq tliet fronti eh, li salvaw il-ħajiet, unbat l-akkoljenza l-immigranti u fejn nibatuhom, unbat il-ġeopolitika biex nistabilizzaw il-vant nofsani. Il-Kommissjoni Ewropea essa edda tamel meta meta jamlu ritorni hemm 400,000 persuna eh, illi ġew mibawta l-ura. Għawnek e, għanna għanna bżon ta' azzjoni diplomatika illi ħaġa evidenti għall-Europa. U naturalment għanna diffikultajiet gbar anki e, imħabba e, il-fat illi aħna għanna dawn il-popli da' sek differenzi. Aħna koleġislaturi u u hemm mekanizmi żguri Issa Juan Fernando Lopez Aguilar. Grazie. anche lì, lilek, President. Jiena xtaqt ngħid li jiena kontent ħafna f'dan l-iskambju ta' opinjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u membri tal-Assemblea Nazzjonali fuq dan is-suġġett. Fuq dan is-suġġett li għal krizi ta' rifuġati. Iva, eh, mela, nistaw najdu bullets, aħna nappoġġaw l-impostazzjoni olistika tal-problema. Hemm bżonn inkopru l-politika tal-migrazzjoni, il-protezzjoni internazzjonali, il-ġestjoni komuni tal-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea, u naturalment irridu nipproteġġu il-prinċipi tal-liġi umanitarja internazzjonali. U importanti li nifmu li l-Unjoni Ewropea trid tibbaża l-politika tagħha fuq il-migrazzjoni fuq ir-rispett ta' drittijiet tal-bniedem, fuq id-dritt fuq rispett tal-liġi internazzjonali. U danaj jinkludi anki l-Unjoni Ewropea stess. Fl-opinjoni tagħna, il-politika tal-migrazzjoni għandha bżonn tkun ibbażata fuq il-prinċipi ta' responsabilità maqsuma skont l-artiklu 80 ta' trattat tal-tħaddim tal-Unjoni Ewropea. Però rridu wkoll inġeddu ir-regolament ta' Dublin. Fil-fat dan ir-regolament ta' Dublin eh, ġi kundannat biex najdu eh, kal-mewt u nittamaw li ikun hemm regolament ġdid li se jinkludi il-prinċipju tal-obbligu eh, permanenti illi natu possibilità ta' uh, eh, akkoljenza u il dritt ta' azil li huwa dritt individuali u għandu jiġi sottoposta għal analizi imma l-Unjoni Ewropea tritt rispetta il-impegni fil-operazzjonijiet ta' Eh, salvataċ fuq il-bahar. U biex dana eh, tamlu, aħna irridu eh, ikonna bizzejiet finanzi anki għal 2014. U nishtiq nala billi nitkellem fuq it-traffiku illegali. Minar ma ninsew ir-raġunijiet il-faqar, l-unugwaljanza, l-ġustizja, il-konflitti, irridu niżviluppaw kurituri umanitari tal-Mediterran, però u għaveru wkoll illi irridu namlu mod illi l-Unjoni tista' tiżviluppa politika a favur ta' dawn il-rifuġati. Hemm bżonn natu iktar possibilità ta' integrazzjoni għal dawn il-persuni u biex ikun jistaw jiġu reġistrati regolarment fil-pajizi tagħna fil-frontieri interni tal-Unjoni Ewropea. Grazzi kollegi. Issa irridu assolutament eh, nirrispettaw il-ħin tal-kelma. Aħna sa' sitta u nofs biss nistaw nibqaw f'din il- awla, inkella mux kulħat ikun jista' jitkellem. Allora, nishtiq najdilkom tirrispettaw dan. Melissa Charles de la Verpillier. Grazzi, President. Jina u kol kontent illi et nara li nistaw aħna in namlu skambju tal-opinjoni tal-deputati franċiżi u l-kollegi Ewropej. L-Aġenzija Frontex i pubblikat il-lum ċifri fuq il-migrazzjoni lejn l-Unjoni Ewropea f'tar-2015 mill-bidu ta' sena sal-aħar ta' settembru kien hemm 710,000 migranti fl-Unjoni Ewropea waqt li fl-2014 kien hemm 280,000 biss. Din il-kriżi tal-migrazzjoni hija sfida kbira għall-Europa. U is-soluzzjoni bil-fors trid tgħaddi mill-Europa, rridu nsibu soluzzjoni Ewropea. U jena naqbel ma dak il-kellima li tkellmu qabli. <clears throat> Issa. Minnaħa tiegħi u minnaħa tal-grupp le Republikan, i Repubblikani, jiena nixtieq ninsisti fuq ħames provvedimenti li għandhom jiġu adottati skont l-opinjoni tagħna mill-Unjoni Ewropea u li jistgħu jiġu implementati. U nibda bl-ewwel waħda. <clears throat> U importanti li neżaminaw it-talbit ta' azil kemm jista' jkun kmini qabel dawn il-persuni jaqsmu il-Bahar Mediterran biex namlu distinzjoni bejn il-rifuġati minnaħa waħda u l-migranti ekonomiċi biex nippermettu anki biex naraw jekk jekk biex jekk imbagħad it-talba tal-azil tiġi rifjutata, nkunu nistgħu nerġgħu tom lura iktar malajr. Meta nagħmlu dawn l-eżami ta' talbiet tal-azil qabel ma jaddu il-Mediterran, dan għandu jsir fil-pajjiżi Afrikani, fit-Turkija. U meta eh, tistabilizzar uħu anki il-Libja. It-tieni punt, Bl-istess idea mbagħad aħna nilqaw l-idea tal-hotspots. U l-ewwel hotspot ġi e, f'Lesbos hija l-istess idea e, wara kollox. Il-dawk li talbu l-azil u ġew rifjutati li mbagħad isiru migranti ekonomiċi għandhom bżonn jibbenefikaw minn miżura ta' rimpatriju. U bat it-tret punt, aħna nishtiqu illi e, l-Unjoni Ewropea tkun tista e, ittejjeb ir-relazzjonijiet diplomatiċi tagħha mal-pajjiżi ta' oriġini u ta' transitu ta' dawn il-persuni biex inkun nistgħu nifaċilitaw il-ritorn ta' dawn il-migranti. Ir-raba punt irridu normalizzaw il-normi fuq kif nistgħu aħna ninkludu il-data eh, ta' dawn il-persuni mal-istati. U rridu fl ħar punt, rridu noħol u l-istrumenti politiċi biex inkunu nistaw eh, neqirdu il-bastimenti li jihdu dawn il-migranti. Sorry, Dimitri Kirkhope it's the next speaker. Il-kellim dimet is Kirkhope. L-għanet jina nir-ingrazzjakom il-koll ta' li tinsabu maħna illum, maħna napprezzaw l-opportunità li niddiskutu maħkom u il-kooperazzjoni bej u l-Istati membri hija ħaġa essenzjali jekk aħna rridu soluzzjonijiet long term ma' kriżi preżenti tagħna. Jiena qed nitkellem bħala l-ex Ministru tar-Renju Unit propju għall-immigrazzjoni qed insegwi mill-qrib il-leġiżlazzjoni Franċiża dritt tal-baranin fi Franza li jidher li hija komprensiva u sa'ċertu punt anki tidbijad maturatikali mill-liġi migratorja tas soltu għahna fil-limit bħalissa u koll għadin naħdmu fuq liġi ta' migrazzjoni ġdida u għalek kina xtaqt tinsaqsikom ħaġa jina rapporter għal sistema tal-relokazzjoni permanenti u intom xtaħsbu għallura fuq l-approċ long term speċifikament resettlement u sa fejn taħsbu l-gvern Franċiż għandu joħroġ bi pjanijiet sabiex ikun hemm resettlement ta' refuġjati fir-reġjuni ta' konflitt u ta' blumijaj illi l-aħjar ħaġa tkun illi napplikaw aħna dan għal dawk l-individwi li għadin l-iktar viċin ta' sors ta' konflitt kemm jista' jkun. Mbagħad, it-tieni punt tiegħi Il-leġislazzjoni ta'kom jew parti minna titratta ma' kwistjoni ta' integrazzjoni u interessata lura minn perspettiva Franċiża x'inhu ma' dawk loqsma għalikom mill-integrazzjoni li huma l-aktar diffiċli biex wieħed jindirizza f'termini wkoll tas-soċjetà Franċiża. Ovvjament il-koll għandna problemi bl-integrazzjoni wkoll għandna diffikultajiet bi kwistjonijiet ta' razza u relazzjonijiet bejn ir-razzas fil- ċittadini ċittadini tagħna intom x'taħsbu kif taħsbu li nistgħu tejnu biex tejnuna biex insolvu din il-problema. Grazzi ħafna. Grazzi. Issur Filip Corderi, żewġ minuti. Grazzi. Sina President, jina kwan nishtiq nil-għadina l-inizjattiva u dialogu tana mal-Parlament Ewropew. L-influssi migratorji li rajna f'daw l-aħħar xhur rew illi jeżistu frizzjonijiet fl-Unjoni Ewropea sabiex nifaċċjaw din l-sfida hemm bżonn ukoll li jkun hemm iktar integrazzjoni Ewropea. U nixtieq ngħid li huwa importanti ħafna għalina għal-refugġati kollha li jintlaqgħu fl-Unjoni Ewropea blaqwa mod possibbli kif suppost tal-inqas approċċ umanitarju. Jekk tara l-istorja tagħna aħna narawha li din hija ħaġa li hekk għandu jsir. Pajjiżi li jgħidu li ma jridux jaċċettaw refugġjati dawk li jgħidu li ħajażlu ir a għabbażi ta' reliġjon jew in-nazzjonalità tagħhom jew forsi kriterji oħra Dawn huma pajjiżi illi nemmen għandhom ikunu ippenalizzati. Għadin nitkellmu fuq hotspots. Fil-rigward tal-medium term u l-politika tal-azil fl-Unjoni Ewropea hemm bżonn ta' din id-diskussjoni jekk aħna eventwalment irridu illi tassew nelbu dina l-sfida. Dan aħna nistgħu nagħmluh billi jkollna regoli komuni għal riammissjoni, burden sharing em, li jinqasam bej kulħadd, liġi tax-xogħol, rikonoxximent għal kwalifiki u mobilità regoli għal mobilità. Dana kollu jista' jsir permezz ta' uffiċċju Ewropew illi jitratta propju din il-politika Ewropea ħani għafawna għax skadili il-ħin imma tkun ħaġa ta' sew tajba li nwieġbu dawn affarijiet aktar qudiem. Is-Sinjura Griesbeck, grazzi Sinjura President, Sur President. Jiena minna ħatijaj tassew napprezza din l-inizjattiva tajba li kolna eh, din l-videokonferenza u jkollna dell-iskambju ta' opinjonijiet bl-aktar mod trasparenti. Fuq l-sfidi li qed tiffaċċja l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri individwali, eh, dawna ovvjament huma kwistjonijiet ta' urġenza kbira dan din hija sfida bla preċedent Għalhekk importanti ħafna li jkollna din id-diskussjoni. Ha Naddi għal mistoqsija tiegħi mela jekk aħna ħajkonna dawn il-hotspots fil-frontieri esterni tal-Ewropa, din hija ħaġa tajba. Aħna jrid ikollna kundizzjonijiet ta' kolliment diċenti fejn nilqaw il-dawna l-applikanti għall-azil. u nindirizzaw l-ħtiġijiet ta' dawn ir-refuġjati li qegħdin jaħarbu l-atroċitajiet kif ukoll dawk l-immigranti eh, ekonomiċi li qegħdin jaħarbu sitwazzjoni drammatiċi però forsi mhux daqstant urġenti. Issa tajjeb li nagħmlu dawn il-faċilitajiet ta' koljenza nagħmluhom flimkien, nibnuhom flimkien. Ħaġa li qed tissemma spess sa mill-bidu tal-kriżi u li ħafna nies qegħdin jirrepetuha meta ngħid il-bidu tal-kriżi ġifieri xi tliet snin u ġifieri mhux iżjed issa. Hija din hemm bżonn li naħsbu dwar x'tip ta' appoġġ nistgħu nagħtu illi wassalna għal politika tas-sew komuni. Fi spirtu ta' solidarjetà kif fakkarna kollega għandna bżonn ta' mekkaniżmu eh, kontinwu tar-resettlement tar-relokazzjoni Rridu li Franza tkun involuta, mod u ambizzjuż ukoll fir-resettlement ta' refugjati taħt l-auspiċi ta' l-UNHCR. Aħna rridu naħdmu flimkien, ġifiri, kollegi. X'appoġġ tista' tipprovdi Franza sabiex it-testi leġislattivi jsiru realtà jekk inħarsu lejn il-pakket tal-azil naraw li il-vot l il vot sentejn ilu. Franza, il-President jinterrompi. Forsi meta ikkonna tweġibiet nistaw niġu lura għal xi uħut minn dawn il-punti, speċjalment il-kwistjoni tal-test leġislattiv il-President jata. Il-traspożizzjoni tiġa saret fi Franza, nadi issa l-kelma li kellim li miss. Iva, jiena wkoll membru tal-Parlament tal republikani u nixtieq nifoka issa fuq il-futur, il-long term, il-viżjoni fit-tul tagħna. Aħna kultant eh, domna biex nirreagġixxu u ma konniex proattivi għal affarijiet li ilna eh, biex nagħmluhom Issa naħseb li l-waqt li nantiċipawhom l-affarijiet mhux nirreaġixxu biss naqbel ma dak li ntqal għandna bżonn ta' politika l-ażil li tkun komuni, status komuni għar-refuġjati, għandna bżonn politika komuni għar-ritorn. Mill-pajjiżi kollha hemm ħafna sitwazzjonijiet differenti bejn il-pajjiżi. Għandek pajizi li jirritornaw 70%, pajizi bħal Franza li jirritornaw inqas minn 20%. Issa, u dan huwa punti li għamiltu bosta drabi, hemm bżonn aħna insaħħu kemm ir-wol u kemm ir-riżorsi disponibbli għal Frontex sabiex ikollna politika ta' solidarjetà għal kontroll tal-frontieri esterni speċjalment dak li għandu x'jaqsam mal gwardjani tal-frontieri Ewropej. skellimna ħafna fuq il-programmi Ewropej, kampanji, programmi Ewropej, kampanji Ewropej għadan kollu, imma issa l-affarijiet irridu niffaċċjawhom u nħarsu lejn il ġajjeni mhux samneħirna biss. Aħna konna dejjem għaddejjien u naffaċċaw l-affarijiet kriżi bi kriżi. Imissa għandna bżonn ta' politika li tħares anki lejn il-ġejjini. Issa għandna il-kellima li messa żewġ minuti, Signora Spinellian. Spinelli, il-Warnof Snar Tajjeb, jiena u koll nilqa Din il-laqa kant interessanti, tenta ħafna li ġiet organizzata. Hemm sinjali inkwetanti li l-Unjoni Ewropea mhix kapaċi tiffaċċja x-xogħol li hemm qudiema l-Unjoni Ewropea qiegħda tieħu bil 0.1 fil-mija ta' refuġġjati. Anzi, il-refugġati fil-Unjoni Ewropea ma bil-0.1% tal-popolazzjoni kollha. Jiena li l-Ewropa mhix kapaċi forsi taffronta din il-biċċa xogħol u biex nuru dan hija naraw daqsxejn x'inhi. L-aġenda tal-laqgħa tal-Kunsill għada Dublin mhux se jissemma. Hemm żewġ kwistjonijiet bażikament li wafqu il-flussi migratorji u illi nintrattaw il-politika ta' rilokazzjoni u resettlement. Dawn huma żewġ punti fuq l-aġenda tal-Kunsill għal-għada. Iġifiri li naraw kif nistaw nibatu refugjati lura minn fejn ġew bażikament. Qed nitkellmu dwar Frontex aktar imsaħħa, hotspots. Namlu distinzjoni bejn refugjati u migranti ekonomiċi Ħanfakkarkom x'qalilna il-Viċi Presidenti Marmans fi Strasburgu ftit tal-jemilu għalilna li refuġjati li qed jiġu fl-Ewropa u 80% u ma 80% ta' dawk in-nies li qed jiġu fl-Ewropa u jiena naqbel ma dak il-intqal fuq l-operazzjoni Enfomed kieku jkun hemm ta' għajnuna umanitarja jkun hemm inqas eh, traffikanti. Grazzi is-Sur Piron. Grazzi, Signora President. Grazzi, jiena nixtieq Nirringrazzja l organizzaturi ta' din il-bicċa xogħol din il-laqgħa tant interessanti. Jekk aħna nitkellmu fuq ċifra ta' miljun refuġjat qed nitkellmu dwar kwart tal-popolazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Iġifiri, din iċ-ċifra iġu naħdu għan konsiderazzjoni jiena nammira l-attitudni ta' Sinjura Merkel. Aħna rajnan tal-aħħar n-nies illi waslu u telqu mill-Italja u kol riċentement x'qed tistennew issa mill-pożizzjonijiet tal-istati membri differenti. fil rigward ta' miżuri tangibli u mhux biss faċilitajiet ta' kolliment u prospett il-prospetti ta' integrazzjoni, xinu ma daw il-prospetti fil-verità madwar l-Europa, x'nista' nagħmlu biex ngħinu l-Greċja u l-Italja. Dawn intlaqtu mod ħażin ħafna għal żmien twil tħallew għarrieħom. M'għandniex aħna ninsew u koll il-konflitti u il-relazzjoni pjuttost ambigwi ma li għanna ma' Turkija u ma' Ġordan u pajizi oħrajn u CFSP u dimensjoni tal-ġnus ma'uda Anke f'dak li għandu xieqsam ma' kontrolli militari u il-frontieri, fuq il-frontieri marittimi, per eżempju, l-Mediterran kollu kemmu, bazzikament, skużawni. Jina għad provan zom mal-ħin tijaj għalek t-kellimt. Naġġen. Grazzi, il-Sinjura Eva Jolie. Grazzi. Grazzi, Sur President. tali għaddejt l-kelma u il-wara nofsinhar it-tajjeb ukoll il-President tal-Kumitat tal-Affarijiet Ewropej tal-Assemblea Nazzjonali Franċiża. Din hija inizjattiva eċċellenti. Jista' jkollna fil-fadaw l-iskambju ta' informazzjoni u ta' opinjonijiet fuq suġġett tant importanti. Jien ħanejdilkom daqsxejn xini l-impressjoni ħażina li ħat tal-laqgħat riċenti tal-Kunsill. Donnu l-Unjoni Ewropea ma teżistix u l-unika ħaġa li jimportana minna hija l-interessi nazzjonali l-Italja, Greċja u l-Ungerija fuq dimnet dawk il-prinċimes u sissa ma tantx kien hemm eh, solidarjetà fir-rigward tagħhom idu nkomplu naħdmu fuq Dublin u nistennew ukoll tweġiba mill-Kummissjoni qabel l-aħħar tas-sena f'dan ir-rigward bħala l-eks President tal-Kumitat jiena kontassew tassew ixxokjata inħassat li kanna ħanużaw flejjes għall-iżvilupp allokati għall-iżvilupp biex ikun hemm kontrolli fuq il-frontieri. il, -frontieri. il il lejna tal-izvilup importanti iktar minn qatt qabel issa sabiex hemm inwaf u din il-mewġa ta' refuġġjati. mbagħad. ma ninsewx ukoll li l-Gvern Franċiż kien qiegħed jipproponi ħafna tnaqqis is-sitwazzjoni f'Kale għandek madwar 4000 ruħ li qegħdin jgħixu f'sitwazzjonijiet xokkanti. U Kien hemm ukoll miljuni terruħ li laqas biss stajna nofrulhom xejn. Dawn l-erba' terruħ f'Kale qegħdin jgħixu verament f'sitwazzjoni tal-waħx. Laqas għandhom saqaf fuq rashom. U Nittamma li jkun hemm proposti min-naħa tal-Assembli Nazzjonali f'dan ir-rigward Grazzi, Signora President, u proset tal-li dina l-inizjattiva. Sfortunatament, jekk naraw dak li qed jiġri fl-aħbarijiet dawn l-influssi migratorji mhux ħa jitwafqu dal-waqt anke kif sarex qed jiġri fl-Iraq, fis-Sirja, fil-Libja. E, Sitwazzjonijiet miżerabbli li hemm f'dawn il-pajjiżi. Naħseb li aħna fl-Ewropa rridu noqogħdu attenti għax hawnhekk qegħdin niġu attakkati aħna bażikament huwa biss permezz ta' aktar Ewropa li ħankunu nistgħu niġġieldu l-immigrazzjoni illegali. U li ngħidu lin-nies li qegħdin jgħixu f'dawn is-sitwazzjonijiet tal-biża'. Għanna bżon ta' politika long term, għanna bżon politika illi ħatejna insolvu l-problemi fil-post dana jirrigwardja għajnuna eh, ta' zvilup konsiderevoli kemm minnaħdu l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha wkoll. U għanna bżonn ukoll politika ta' difiża għall-Unjoni Ewropea x'meta naraw dawn l-konflitti armati fis-Sirja, fl-Irak, fil-Libja. L-Ewropa trid tkun kapaċi tintervjeni militarment f'dawn il-pajjiżi sabiex issolvi il-problemi. Ma nistgħux inħallu kollox fidejn erba pajjiżi Ewropej u jagħmlu kollox huma jrid ikun hemm kooperazzjoni u tkun hemm solidarjetà fuq livell Ewropew. Fir-rigward imbagħad tal-frontieri tagħna li jkun hemm dan is-servizz tal-gwardjani tal-frontieri huwa possibilità li għanna qoddimna. Għet nitkelmu għna dwar 24.000 immigrant illi ħajittiħat minn Franza u għat id-dinja ċifra pjuttost baxxa ma' anke meta tħares lejn l-opinjoni pubblika Franċiża x'ma qegħdin jaraw mijiet ta' eluf ta' migranti li qegħdin jiġu kull sena. M'għandniex ngħidu li huma biss 24,000 għal Franza, fil-verità huma mijiet ta' eluf kull sena. Mr. Peckham. Grazzi, Signor President, Signori. Mill-perspettiva Ingliża, issa għal smajna dwar iċ-ċifri, smajna wkoll mill-kellim ta' qabli li iċ u huma fil-fatt żgħar meta wieħed jara l-istampa ġenerali u l-popolazzjoni eh, tal-Unjoni Ewropea ma jiddependi minn fejn qed ħares għax l- ċifri tal-immigrazzjoni fil-Renju Unit fl-2014 rajna li kellna zida ta' 300.000 ruħ fil-popolazzjoni li hija kbira u jaktara per eżempju l-assigurazzjoni li ngħatat għal nies li m'għandhom xogħol u li jieħdu benefiċċju kienet ta' 800.000 ġifier l-aħħar ħaġa li għandna bżonn hija hija politika u sistema ta' l-azil Ewropea li ħadd biss tħeġġeġ iktar nies li jiġu Renju Unit li ġew ħafna nies Eh, fuq xtutna u ħafna nies ta' unit għallu li jisa xonna għamilni huma n-nix għalfejn jihdu iktar nies aħna fuq kale. Dak li qed raw f'kale l-anarkija. Il-Franċiżi permettew li din is-sitwazzjoni tiżviluppa fuq numru ta' snin ħafna minn dawn in-nies huma migranti ekonomiċi mhumiex refuġjati huma aggressivi qed isiru affarijiet tal-biża' kale, nis li għadin għaddejna għal xolom, għaddejna rasom, għadin jiġu medda, għanna din l-invażjoni, aħna rridu daqxajn imper minna naħa tal-Franċiżi jarrestaw minn jittraffika lil dawn in-nies. In-nies li ma jħallux eh, mill daw il-refugġati jaddu fuq il-Eurostar u jiġu li pajjiżna hemm bżonn li naħdmu mhux fuq bażi Ewropeja imma bażi intergovernamentali rrit kooperazzjoni bejn militari, Kale u il-frontieri mal-Mediterran, il-British Royal Navy, etc. sabiex ma jaslux daw in-nies u nixtieq rikonoxximent minna ta' Franċiżi li din hija invażjoni li trid issir xi ħaġa u li suppost qegħdin jitkellmu ma' Renju Unit sabiex nikkooperaw imma jekk joġobkom ġieħ kemm hemm l-ewwel ħaġa natfu dak li hemm f'kale bħalissa. Grazzi. Grazzi Joachim Kwejo. Grazzi aħna l-koll naqblu li l-immigrazzjoni hija kwistjoni li ma nistawx nitrattaw eżiet fuq livell nazzjonali. Din hija dan huwa fenomenu Ewropew u għalhekk l-Unjoni Ewropea jrid ikollha tweġiba effettiva issa. Il- difiża Franċiża u l-Ewropa talbu wkoll biex Frontex t ikun hemm iktar budget u iktar rizorsi umani kif ukoll bażi legali soda sabiex tagħmel ix-xogħol li ġi tabda li tagħmel hemm bżonn nidħlu fid-dettall u naraw kif nistgħu aħna nkampaw u ftaħ sitwazzjoni fiktar biktar refuġjati hemm bżonn illi kunem dawn il-hotspots fil-pajizi fejn qed jaslu refuġjati u nagħmlu distinzjoni bejn dawk li huma eleġibbli għal sajtu sa' refuġjati u dawk sempliċement li qegħdin jiġu lejn Ewropa għal raġunijiet ekonomiċi. Hemm ħafna kwistjonijiet però li joħorġu dwar il-mod kif dawna iċ-ċentri ħajjiġu amministrati u l-istati membri kollha jdu jkunu involuti. Jekk din id-deċiżjoni tkun ta' suċċess hemm ħafna rekwiżiti l-ewwel irid ikun hemm proċedura standard sabiex naċċertaw il-miżuri jikunu bilanċjati u effettivi. Ridu nuru kol solidarjetà mal-pajjiżi fejn ħajkun hemm dawn il-hotspots għaliex l-ispejjeż sabiex dawna jaħdmu u il-konsekwenzi li biex dana isir anki fejn ikun hemm applikazzjoni biex aċċettati dan jridu jkunu forsi jiġu mejjuna anke mistati membri li huma inqas effettwati. Aħna rridu nevitaw li konna din it-tip ta' sitwazzjoni iktar qudiem għalhekk is-sitwazzjoni li stati membri jridu jindirizzaw il-kawża għalfejn hemm dawn il-migranti ekonomiċi dawn ir-refuġjati. Hemm bżonn ta' tuġibiet diplomatiċi wkoll għal konflitt tal-, tal vant nofsani, sabiex n-nis ma jkollomx għalfejn jaħarbu minn daw il-pajizi, ma jkollom x'alfejn u koll jisugraw ħajjetom. Aħna rridu nizguraw li dawn l-immigranti li jinataw e, status refugġati jiġu e, mil qwa tajjeb ġara darba jkunu waslu għaw negrazzi ħafna issa għanna issur sur Lebreton għal-minuta u nofs. Signori, il- flussi migratorji ta' 400.000 f'Settembru, f'Ġunju, kwoti mandatorji għal iktar numri minnaħa tal-PPE u kol qed jitolbu għal dan, ġifiri aħna issa irridu naraw il-laqalimis valletta u koll sabiex naraw x'ħajkunu l izviluppi ħajkun hemm ħafna punti interessanti fuq l agenda f'dik il-konferenza li qed tina tama tara li kun hemm iktar kooperazzjoni sabiex taċċerta illi eh, l-Istati membri jieħdu ħsieb l-affarijiet tagħhom li jkun hemm ukoll iktar ritorn lejn pajjiżi ta' oriġini hemm ukoll punt li jitratta bl-aktar mod effettiv lajnuna sabiex dawk li jitraffikaw lill-immigranti jinqabdu, hemm bżonnu kon organizzaw kanali ta' migrazzjoni legali. L-Unjoni Ewropea għada trid tindirizza dil kwistjoni ta' politika migratorja. Rejni għadina f'Lulju illi ħankunu 50 miljon ruħsa l 2060 dina naħseb illi l-Unjoni Ewropea hekk ispiċċa. Merci, Madame la Presidente. Grazzi, tassew, Signora President, jiena nixtieq nilqa din l-inizjattiva tassew tajba. Nixtieq illi naħsbu fuq tlet punti prinċipali fuq l-immigranti. Parma diġa semma' x'miżuri jridu jittieħdu u x'impenni jridu jittieħdu wkoll sabiex niżguraw illi l-immigranti ikunu jistaw jintbatu lura lejn darhom meta l-applikazzjoni tagħhom ma tiġix aċċettata. Kif nistaw għalek nintejbu l-mod kif aħna nirrifjutaw ċertu migranti u kif anke nibatuhom lura fil-pajjiż ta' oriġini? X'inhuma l-miżuri li jistgħu jittieħdu sabiex niġġildu il-riskju ta' ġihadisti li jistaw anke jinfiltraw dawn il-kampijiet ta' refugjati f'dawn il-flussi migratorji u it-tielet kwistjoni kif nistaw normalizzaw l-affarijiet biex nizguraw illi tassew ikollna arranġamenti ta' akkoljenza kif suppost. u anke meta niġu biex insibu postijiet għal-atfal. Fi Franza aħna tinsibu għad diffiċli għaliex ħafna minnhom ma jitkellmux bil-Franċiż. Biex ikun hemm anke politika komuni u naraw li dawn it-tfal jitgħu l-edukazzjoni kif suppest. Naddu issa l-onorevoli Dias Mersadim. Sinjuri, mish l-ewwel darba li fl-Ewropa qegħdin niffaċċaw kriżi ta' refuġjati u displacement daqs kbir ta' nies. Infakkarkom il-Milosevic u il-tindif eh, etniku li kien hemm hemmhekk fil-Balkani. Il-Ġermanja dak iż-żmien kienet qed tmexxi l-inizjattiva kif qed tagħmel issa wkoll nafu sinjura li mill-sena 51 eżattament xi tfisser refuġjat. min minu ir-refuġjat, minu ma dawk li telqu minn pajjiżhom, minu ma refuġjati, biċċa kbira Sirjani li qegħdin jaħarbu mill-gwerer Iraqini, Afgani, oħrajn, minn fejn ġejjin, fejn sejrin. Il-maġġoranza permezz tal-Mediterran ċentrali, tal-Vant, mit-Turkija, Kos, Lesbos u ir-rotta tal-Balkani iktar minn 4 miljoni Sirjani, mit turkija mill-Ġordan, fil-Libanu kol marru u baqaw ġejjin fl-Europa li il-kawza tal-eżodu sfurzat għadhom hemmhekk. Il-kawza prinċipali eh, minaqdu maħħa saw kol eh, nies li issa qed jixtru passaporti folots Sirjani fit-Turkija u qegħdin jistanaw minn fuq il-mizerja taħattijħor, għanna opportunisti, delinkwenti, imma ovvjament hemm bżonn il-kompassjoni u hemm bżonn li nilqaw l-refuġjoti, imma hemm bżonn li oħrajn id-delinkwenti, l-opportunisti jintbatu lura, refuġju refugjati jrid ikun bla limitu imma l-oħrajn Le, u ovvjament issa irrid ikun hemm attivazzjoni urġenti tal-hotspots operattivi u amministrativi ħafna irridu jkunu eh, post strateġiku sabiex wieħed jieħu l-marki swaba jagħmel ir-reġistrazzjoni u jara x'hemm bżonn min jitqassam u min jintbat lura. U hemm eh, Hemm ukoll bżonn insaħħu il-budget tar Red Cross tal-UNHCR fost l-oħrajn hemm bżonn ukoll illi kummissjoni hemm tejn u issa il-kummissjoni il-kunsil qed jitkellem dwar ir-ritorn l-integrazzjoni, ir-riammissjoni, kontroll fuq il-frontieri, kapaċità ta' amministrazzjoni tagħna tista' titjieb. Minkja dan kollu, minħabba dan kollu u għal dan kollu, aħna s-saqdin nużaw miżuri ta' emerġenza, imma hemm bżonn nattakkaw il-kawzi b'miżuri illi huma proattivi u diplomatiċi fl-imkien. Speċjalment hemm bżonn illi wafqu il-gwerra. U issa jina nippermettu li nagħmel żewġ kelmiet għal żewġ pajjiżi, ir-Russja u t-Turkija. Dawn huma żewġ affarijiet li rridu nindissawhom darba oħra, grazzi. Thank you. Grazzi. Tassew naddu issa għal Mary Louise For. Grazzi tassew, Sinjura President, kollegi fiż-żewġ parlamenti, jiena wkoll qed nieħu gost nipparteċipa din il-laqa li turi l-rwol importanti ta' din il-kooperazzjoni ta' bejnietna. L-Ewropa hija rotta ta' migrazzjoni importanti ħafna anke refuġjati. Il-flussi qegħdin dejjem jinbidlu. U l-aħħar figuri tal-Frontex juru li kriżi tar-refuġjati laħqet figuri li qatt ma tlaħqu qabel. Smajna mittel fl-Ulju tal-2015 u mill u fil-bidu tas sena 710.000 ruħ li daħlu fl-Ewropa. Dawn qegħdin jaħarbu mill-barbarità li għaddejja fis-Sirja. U minħabba id-daqs ta' din il-kriżi migratorja, it-tweġiba tal-Unjoni Ewropea qed dejjem ir-rispons li tagħti l-Unjoni Ewropea qed dejjem jikber. Anke il-budget li allokajna l-2015 u 2016 u manka kwistjoni ta' miżuri ta' emerġenza. Imma naħseb li il-kriżi tal-immigrazzjoni tiffoka anke fuq il kustjoni ta' resettlement u repatriazzjoni. Dak li għaddottajna f'April ma kienx biżejjed, għalhekk irridu anke inħarsu lejn l-ħtiġijiet immedjati imma anke l-ħtiġijiet differenti ta' dawn l-immigranti irridu għalek irridu għalek li kunem kooperazzjoni mal-pajjiżi fil-frontieri ta' zona Schengen insaħħu il-gwardji tal-frontieri u anke hotspots barra mill-Unjoni Ewropea. Il-politika Ewropea tal-immigrazzjoni nittamaw li adottat miżuri li tinvolvi l-istati membri kollha fuq il-flussi migratorji li huma ta' tħassib għal popolazzjoni tagħna. Nixtieq għalhekk nisma' l-opinjoni tal-Parlament Ewropew ngħaddu għal Mirjam Dalli. Grazzi Sur President, Viċi President u anke għall imsieħba Franċiżi li qegħdin jistieħbu magħna illum. lum Hija xi ħaġa pożittiva ħafna li għandna dan l-iskambju ta' opinjonijiet jiena nixtieq nitkellem fisem il-grupp tas soċjalisti li jiena qed nirrappreżenta. Nixtieq nagħmilha ċara li aħna nilqgħu il-fatt li l-immigrazzjoni hija fuq priorità fl-aġenda tal-Unjoni Ewropea. Iżda, aħna imħazbin għaliex nħossu li mhux qed tingħata enfasi mill-Kunsill fuq l-aspett umanitarju fuq il-protezzjoni umanitarja ta' dawn l-immigranti u ukoll nisħaq li aħna nemnu li mill-viżjoni eh, li hija utilitarian għal waħda fejn nħarsu anke lejn il-kontrolli tal-frontieri. Nixtieq ukoll inwassal dan il-messaġġ u l reazzjoni tagħkom. Mill-perspettiva tal-SND aħna nixtiequ nisħu fuq il-fatt li jkollna implementazzjoni sħiħa u rapida ta' deċiżjoni, ta' din id-deċiżjoni din għandha tkun fost il-priorità ta' deċiżjoni fost il li fid-deċiżjonijiet li jittieħdu fil-Kunsill, nemmen ukoll għandna mmexxu l qudiem eh, il-kustjonijiet ta' relokazzjoni aħna imħazbin illi jista' ikun hemm dan id-dewmin nixtieq ukoll nappellaw għal reviżjoni u tibdiliet ta' Dublin tlieta Fl-istess ħin nemnu illi għandu dan jiġi implementat fis sħiħ sabiex niżguraw li jkun hemm standards konsistenzi u umani madwar l-Ewropa u l-aħħar punt li nixtieq nkunna naf aktar dwarhom min-naħa tagħkom aħna nemnu li għandu jisir iktar fuq livell nazzjonali biex intajbu l-integrazzjoni tar-refuġjati fis-soċjetà. Naf illi Franza għandha din il-problema u kol u nixtieq nkunu nafu x'qed tagħmel Franza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 ħafna bnedmin u l-vjaġġ tagħhom li jagħmlu fuq il-baħar. Għandu dawn il-diffikultajiet huma riżultat tal-fatt li mal-kosta Ewropea jaslu persuni li huma immigranti u oħrajn li huma refuġjati li qegħdin jaħarbu mill-pajjiżhom. Din hija dan huwa fattur importanti ħafna għaliex l-Ewropa ma, ma tistax tgħix minna li tgħix fil-paċi bħal gżira ma jkollax taqsam maħat għandek dawn il-kustjonijiet ekonomiċi, politiċi, ambientali illi huma fil-qofol ta' dan kollu. Għalhekk irridu nagħmlu dak kollu li nistgħu biex permezz tal-politika ta' kooperazzjoni tagħna nkunu nistgħu anke nillimitaw l-ammont ta' persuni li jaslu fi xtutna fuq ir-rifuġjati li l-maġġoranza tagħhom ġejjin mill-kampijiet ukoll eh, min minnhom għatta sena jew sentejn f'dawn il-kampijiet f'kundizzjonijiet diffiċli ħafna. Dawn imbagħad jaslu fl-Ewropa għaliex hemm traffikanti li jgħinuhom li jitilqu minn dawn il-kampijiet u iwedhom li ser iħossuhom aħjar, isibu sitwazzjoni aħjar fil-pajjiżi tagħna. Irridu għalhekk nofrulhom protezzjoni u rifuġju. Kif nistaw natuhom protezzjoni sakemm tasal il-paċi f'pajjiżhom hija responsabilità tagħna wkoll li nagħmlu da kollu li nistaw biex niġġieldu l-eruq li waslu il-kawżi ta' din il-kriżi ġifiri li nerġgħu nkisbu il-paċi fil tagħhom. Grazzi għandhom l-onorevoli ħallaħaw. Grazzi Sur President, kollegi Franċiżi, jiena ġej mill-Finlandja. Aħna nirċivu 50.000 talba għall-azil. Aħna na popolazzjoni ta' 5 miljon ruħ. Dan għalhekk huwa ammont qoli ħafna. U qoli ħafna meta mqabbel ma ta' qabel. Nixtieq nkun naf anke kif pajjiżi oħra qegħdin jidrissaw din il-problema. Dan anke jiddependi minn numri aħna użajna skejjel, starijiet, ħabsijiet, barreks u anke tinet. Is-sistema tal-azil tagħna issa hija blukkata għandna proċess ta' applikazzjoni jieħu sitt xhur imma naħseb illi dan ser idum iktar fil-futur qarib dawk li jiġu fil-Finlandja huma kważi kollha irġiel żgħażagħ milli raqu s-Somalja. Jivvjaġġaw mal-Ewropa kollha għaliex fuq l-internet raw li aktar hemm ċans li jingħataw protezzjoni internazzjonali fil-Finlandja milli ħafna pajjiżi oħra. Pereżempju, Ir-rata ta' għalfin tal-Irakis hija ta' 75% fil-Finlandja u hija ta' inqas minn 15% fid-Danimarka. Għalhekk ħafna minn dawn ikollhom aspettattivi għoljien. Imbagħad jispiċċaw fit-tinet u fil barriks b'xejn x'jagħmlu u jispiċċaw jifrustraw ruhom. Imbagħad ikollok eluf ta' ċittadini frustrati eh, f'pajis li mhux tagħhom dan iwassal għal ħafna problemi. Ma tistax iżdomma mal dejjem fil-barracks li dawn in-nies, imma diffiċli li inti issib soluzzjoni għalihom speċjalment jekk dawn ma jistgħux iħallsu għal housing u li ma tantx hemm ċans li jsibu xogħol ejja ma nkunux boloħ Il-kwestjoni jew kol li ħafna minn dawn iż-żgħażagħ ikunu rridu jgħixu fiċ-ċentri urbani u mhux fejn ikun hemm housing eh, disponibbli. Grazzi naddu issa għall-Onorevoli Chantal Gitte. Grazzi tassew. Jiena nixtieq nilqa' l-fatt illi il-Kummissjoni qed tagħti priorità politika għal din il-kwestjoni irridu li l-Ewropa tieħu azzjoni u turi solidarjetà b'mod uman. U biex anke tejn il dawk kollha li qegħdin joħarbu mill-gwerer u l-faqar. L-ewwel kwistjoni li tiġi li f'moħħi hija illi u importanti ħafna illi aħna ma nistgħux biss nieħdu miżuri waħedna, irridu nieħdu politika Ewropea migratorja biex inkunu nistgħu anke nevitaw ċertu kriżijiet. Ma naħsibx illi nistgħu ngħidu li ma konniex nafu li dan se jseħ u fuq il-budget jiena nixtieq ngħid nara jekk hemmx biżejjed budget biex niżguraw li r-refuġjati tassaw jkunu jistgħu jiġu eh, jiġu mill-quwa Issa, semmejna u koll it-taxxa Ewropea li il-Kommissjoni anke ila tinnegozja mal-Ġermanja. Għanna x-informazzjoni dwar dan hemm xi iktar informazzjoni u mhux biss xnijat, ma tistax dejjem temmen dak li hemm fil-gazzetti, imma jista' jkun li għax il-qasda ma ċaqċaq xejn, irridu forsi nkunu nafu xi informazzjoni li għandkom kif l-Unjoni qed taħdem mal-UNHCR mhux biżejjed li nilqgħu l dawn ir-refuġjati. Irridu nagħtu anke għajnuna lil pajjiżi eh, li qegħdin fi frontieri ma' dawn il-pajjiżi li qegħdin fi gwerra. Iridu jkun hemm tassew kooperazzjoni mal-UNHCR u pajjiżi mhux Ewropej illi qegħdin jospitaw ħafna aktar refuġjati mill-Ewropa. Grazzi tassew. Eh, għanna e, it-tielet membru tal-PPE, iżda mannix kellim għalek ma nafx jekk f'Pariġi għandkomx il-kellim li jmiss. Iva, iva aħna, Iva, natu il-mikrofonu lil Divje Kantar. Grazzi, Signora President, kollegi. Ħafna mexxejja Ewropej jaħsbu illi għanna nimxu li l minn Dublin issa u jkollna politika ta' immigrazzjoni Ewropea. Stejim ta' Dublin li ilu fis seħm l-2003 mux ma bl-istess mod mill-pajizi kollha Kif nafu, dak l-immigrant jista' japplika biss fil-pajjiż fejn jiġi mill-qoħ, fl-ewwel pajjiż. U eh, anke fil-Mediterran, fil-Mediterran li huwa l-iktar rotta importanti, jekk rridu aħna nillimitaw dan il-flussi migratorji, irridu mmorru fil-pajjiżi ta' oriġini u naraw anke eh, nikkonsidraw l-applikazzjonijiet tagħhom hemmhekk biex nevitaw li jkun hemm dawn il-vjaġġi fatali. Għalek ma nafxek fil-Kommissjoni u x'qed issir xogħol fuq liġi Ewropea dwar l-azil li nħoss li hija ħafna iktar importanti minħabba il-backlog li hemm fil-Rati Nazzjonali u fil-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. Irridu nirrevedu għalhekk ir-regoli ta' Dublin u kif jekk iva. U għalfejn il-mekkanizmu ta' emerġenza li għanna fi Dublin minn għalija artiklu 33 għalfejn ma jistax jiġi attivat minħabba problemi ta' implementazzjoni. U kif għal għite aktar kmini mandux ikolna fondi Ewropej li jinataw li biex ikunem integrazzjoni ta' dawk li applikaw għall-azil. Naħseb illi dan huwa aspett importanti ħafna l-integrazzjoni ta' dawn il-persuni fis-soċjetajiet tagħna. Grazzi naddu issa għal Iljana Jotova. Grazzi tassew, Sur President. Grazzi, Sur President, u grazzi Parigi tal-li għeddin għawnek illum biex titkalmu fuq dan is-suġġett daqstant importanti. Dġa intqalu ħafna affarijiet, iżda jina nixtieq inrestaq mistoqsija waħda. Il-membri ta' l-Assembleja Nazzjonali Franċiża X'taħsbu rigward il-proposta għal leġiżlazzjoni Ewropea? L-aħħar proposta tal-Kummissjoni u l-aħħar deċiżjoni tal-Konsil fir-rigward tal-immigrazzjoni nixtieq inkun naf x'taħsbu fuq il-kwistjoni tal-hotspots. Jista' jkun illi dawn se jispiċċaw ghettos għall-immigranti nixtieq ngħid li jiena ma naqbilx kompletament ma eh, politikan Franċiż li ta' intervista ftit ilu fil-Figaro li qal li jrid ikun hemm buffer zones fl-istati membri bħal fl-Italja, Greċja, l-Bulgarija. Skont dan il-pratikant eh, dan jgħin biex jipproteġu l-bqija ta' l-Unjoni dinx solidarjetà i dan l-approċ tiegħu huwa inaċċettabbli u jista' biss iwassal biex jaqsam l-Ewropa. Dawn it-tip ta' intervisti dejjem ibeżżaw l ċittadini Grazzi. Grazzi tassew naddu issa għal Marietta Karamanli. Il-rapporter tagħna, grazzi, Signora President, l-iskambju li kellna sissa juri illi aħna għandna xewqa li nizguraw illi l-Ewropa tista' ikollha pożizzjoni aktar saħħita biex nġildu li l migrazzjoni ta' massa lejn l-Ewropa. Aħna rridu li jkollna politika ta' migrazzjoni u strateġija illi tippermetti illi il-nazzjonijiet differenti tagħna jgħinu il-xulxin u jilqaw li dawn il-migranti unuru l-bqiet tad-dinja li aħna f'saħħitna. Qed joħorġu numru ta' proposti mill-Parlament Franċiż. Qed naraw ukoll ideat simili fl-iskambju li għandna llum. Iva, irridu gwardji tal-frontieri Ewropej, irridu lista ta' pajjiżi Ewropej u mhux ikun hemm arranġamenti bilaterali, intom semmetu numru ta' mekkanizmi differenti rridu wkoll Aġenzija Ewropea għar refugġati kif issemma u rridu anka naħdmu fuq il-pajjiżi ta' oriġinu pajjiżi terzi għaliex mingħajrhom mhux se nsibu soluzzjoni. Għatem kustjoni iżda li għada pendenti. Fuq dak li għana disponibli għal-krizi tal-immigrazzjoni, il-budget għandna mumiġ bizzejiet Issa fuq ir-rilokazzjoni, il kommenti li saru fuq il-kriterji tal-Kummissjoni. Jiena nemmen illi kriterji tagħhom iridu jerġgħu jiġu riveduti anke minħabba irata taqat f'pajjiżi differenti. Is-sitwazzjoni tvarja minn pajjiż għal ieħor u għalhekk irridu naħsbu sew kif nistgħu niżgraw li jkun hemm solidarjetà ma' territorju Ewropew kollu kemmu. Nixtieq ukoll noħroġ appell għal l-istati membri kollha li juru responsabilità tagħhom u juru anke solidarjetà. Nixtieq ukoll infakkar f'numru ta' kwistjonijiet li semmew fuq Franza. Franza diġà żammet il-hotspots li semmew ilna u kol naraw kif nistaw indaħlu għan fis sistemi tagħna. Hemm ħaġa oħra li tajjeb li jinfakru il-gwardji tal-frontieri u l-irwol tal-hotspots. Franza kienet diġa ħabret e, u konfermaw koll il-Ministru tal-Intern il-parteċipazzjoni fil- fl-eżerċizzju ta' rilokazzjoni. Naddu issa għall-Onorevoli Gerard Pre. <coughs> Grazzi tassew, Sur President. Issa ta' tajba l-ħbib tagħna Franċiżi jiena pjuttost impressjonat bil-ton Ewropew li jintom qegħdin tadottaw dan huma bidlit pożittivi ħafna li differenti minn dawk illi qed nisimgħu mill-aħħar grupp politiku li ġie format hawnhekk. Iva rridu politika tal-azil, ma rridu anke politika komuni biex nindirizzaw il-kawżi ta' kriżi Meta naħsbu fil-sitwazzjoni tal-Levant Nofsani, m'għandniex politika komuni, m'għandniex politika komuni militari, mi għanna Putin jibbombardja l-għawna le mannix politika komuni ta' xejn, ma nafux kif għan naħdmu ma' Turkija, ma nafux jekk wix pajis sikur jew le, kemm u għom għajnuna, ximpenji nipretendu li jihdu, għalix u għacċar illi bħalissa ħafna minn dawn iċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi jgħaddu mit-Turkija. Jiġifieri l-ewwel qabel kollox iridu naqblu fuq dawn l-affarijiet u lanqas ma ħdimna fuq kwistjonijiet ta' solidarjetà fost il-pajjiżi differenti jekk ikun hemm sal ikun hemm il-hotspots biex jkun hemm relokazzjoni ta' numru ta' refuġġati imma ħafna minnhom se jispiċċaw jibqgħu f'dawn f'dawn il-pajjiż. Ġifieri, mill ta' solidarjetà ma nafx kemm ser niksbu nagħmlu progress, imma naħseb li se nikbu biżejjed progress fuq il-definizzjoni komun tal-azil il-Franċiżi ħarġu b'uffiċċju Ewropew għall-Azil. Għaliex, għaliex eh, sabiex l-istess mistoqsijiet jiġu trattati l-istess applikazzjonijiet jiġu mitluba bl-istess mod. Jina li għana naħseb li dan ikun garanzija ta' trattament ugwali. Għad fadalli ħin? Iva, fadalli. Mela, fuq l-aħħar ħaġa tal-Frontex. Smajt eh, ħafna kommenti ta' dan it-tip biex noħol u gwardi tal-frontieri Ewropej. Din mhux se tkun xi ħaġa sempliċi, imma anke biex insaħħol ir-rwol tal-Frontex fil-rilokazzjoni ma naħsibx illi rilokazzjoni hija priorità fundamentali tal-Unjoni, imma jekk irridu politika kredibbli tajjeb illi dawk illi kollom id-dritt li jibqa' f'territorju Ewropew jistgħu jiġu ripatrijati f'kundizzjonijiet umanitarji u dinjitużi. Grazzi tassew, l-aħħar kellim is-sur Kirkos. Żewġ minuti. <coughs> Grazzi tassew, nixtieq insellem il-kollegi Franċiżi Ilna 14 il xar niddiskutu l-immigrazzjoni u l-azil u issa naħseb illi ċar x'inhuma il-kwistjonijiet illi irridu immorru li l-in mill-mittel fruħ li rridu nitwom l-lokazzjoni ħanna tuħom l-azil jew ħanibatu għom l-ura mill-pajis li ġew minnu. Imbat, min għandu dritt għall-azil, dak li għandu l-flus biex jħalla it-traffikanti, irridu għalhekk insibu mod li bih dawk li m'għandhomx flus biex jaslu fl-Ewropa ukoll ikollhom id-dritt għall azil għandek imbagħad il-frontieri Ewropej. Il-frontieri Ewropej rridu jiġu rispettati ħadd ma jista' jidħol jekk ma jkunx reġistrat. U apparti minn hekk x'ser nagħmlu aħna ser nilqawhom fl-ewwel pajjiż li jaslu fih. U imbagħad ninsew li dawn se jispiċċaw fidejn it-traffikanti biex jaslu fejn iridu, ejja noħolqu mekkaniżmu permanenti u biex dawn il-persuni jkunu rilokati mhux biss il-pajjiż ta' oriġini ma' kullimkien. Meta jaslu f'dawn il-pajjiżi nifhom x'imkienu ninsewhom, le, nagħtuhom housing, nitimgħuhom u naraw kif nistgħu nintegrawhom malajr kemm jista' jkun biex ikunu produttivi dawn huma l-ħames elementi li rridu naħdmu fuqhom. Dawn huma l-ħames elementi li jippermettulna li nagħtu risposta aktar konkreta lil din il-kriżi. Il-President Holland il-ġimgħa l-oħra fil-Parlament Ewropew għalna illi fi Franza ifittxu ir-refuġjati huma sibuhom xi imorru l-Ġermanja. Għaliex Franza mhijiex fost eh, l-lista ta' pajjiżi li jixtiequ jmorru fihom l-immigranti. Mela għandi tlet talbiz għal catch the eye. Iġifiri, kulħadd jitkellem għal minuta. Nixtieq nagħtihom minuta kull wieħed kemm għandna persuni f'Pariġi għal catch the eye. Non so. Manna l-ħadd. Mela għalek nitlob lil Madam Revodalon għal minuta. Imbagħad Christine Wimberg għal minuta u Karazza Bilt għal minuta. Jekk jaġobkom. Grazzi Sur President, insellem il-kollegi ta' Franza. Kellna skambju ta' opinjonijiet interessanti ħafna u qed naraw li l-pożizzjonijiet politiċi huma pjuttost simili fi Brussel u f'Pariġi. Sfortunatament, dan il-fluss ta', migra migranti din huma ħafna affarijiet li jilna nisimgħu dwarhom kif qalu il-kollegi nixtieq nisħaq illi għalina u importanti ħafna illi ikolna approċ globali għall-immigrazzjoni Iva, għanna kwistjoni urġenti tal-akkoljenza ta' dawn ir-refuġati imma aħna eh, nixtiequ li jkollna approċċ iktar globali. Apparti minn hekk, irridu nagħtu każ anke l-immigrazzjoni ekonomika li ma nistawx nibqgħu narawha bħala xi ħaġa negattiva. Din hija xi ħaġa li fuq livell Ewropew irridu nelaboraw aktar. Din hija xi ħaġa għandha titqies bħala punt pożittiv. Jiena nittama illi intom tħarsu anke lejn l-istudji li saru f'dan ir-rigward. Is-Sinjura Wimberg, illum qed nitkellmu dwar is-solidarjetà u l kol kemm aħna rridu nerfgħu responsabbilta. L-istati membri kollha wkoll. Ta' żgur li rridu nerfgħu responsabbilta imma Naħseb illi is-sovranità tal-istati membri m'għandniex impoġġuha fil-ġemp lanqas kull stat membru għandu dritt tiegħu li jiddeċidi x'jagħmel u ma jagħmilx. L-istati membri ma jistgħux jilqgħu lir-refuġġati kollha. U jekk iva mela irridu jilqaw ukoll l-obbligazzjonijiet tagħhom u jieħdu eh, ħarsu anke il-kwoti li ġew stabiliti Angela Merkel qalet ukoll ir-regolament Dublin issa spiċċa tfarrak. Qed naraw illi dan l-aħħar ukoll f'ċertu frontieri inalqu u naħseb li dinja xi ħaġa li għandha tiġi eżaminata. Jien għandi ħafna xnejt u għandi minuta biss. L-integrazzjoni huwa suġġett ieħor illi issemma kif nistgħu fil-Franza nintegraw dan ir-refuġġati kollha. Grazzi, tassew l-onorevoli Karazza Bilt. Grazzi, tassew jena tassew apprezzaj dan l-iskambju ta' opinjonijiet mal-kollegi tagħna. Naqbel fuq kollox għandna għoddimna problema komuni li teħtieġ soluzzjoni komuni. Irridu naħdmu flimkien. Il-lemejn qegħdin jippruvaw dejjem joħolqu iktar tensjoni u maħniex qegħdin naraw soluzzjoni sostenibbli. Però din mhix soluzzjoni, irridu naqsmu r ta' bejnietna Fuq il-mistoqsija li sart membru parlamentari Franċiż iva rridu nirrevedu ir-regolament ta' Dublin dan huwa mekkaniżmu ta' distribuzzjoni obbligatorju il istati membri kollha għandhom il kapaċità li jerfu responsabiltajiet tagħhom għandna l-Frontex, il-Fond tar-Rifuġġati, l-Uffiċċju għall-Ażil, għandna politika komuni, għandna regoli komuni li m'għandniex hija rrieda li tassew natwawhom dawn l-affarijiet. U Franza li suppost it-salvagwarda drittijiet umani għandha sati l-eżempju u tfassal il-koll l-opinjoni pubblika u mux tħalli il-lemin ikaxkar l-opinjoni taħħa. Grazzi tassew. Għanna l-Pier Pers li xie jitkallam għal-minuta, grazzi, jina nishti nkompli ma dak li intqal mill-onorevoli Korazza Bilt. Naħseb li din hija xi li tassew tassibkom. Din il-kwistjoni mhux se tisparixxi fi ftit snin, din se tkun kwistjoni li se ddum għaddejja u rridu għalhekk noħorġu b'soluzzjonijiet Ewropej, soluzzjonijiet reali u fattibbli. Jekk din maħniex kapaċi nindirizzawa din il-kriżi billi nħarġu l-affarijiet immedjati u dawk l-affarijiet fi żmien iktar twil, e, e, rridu ndu deċiżjonijiet issa, ma nistgħux noqogħdu nistennew qabel ma jkollna din il-politika komuni, irridu li jkollna politika ormonizzata dwar ir-ritorn ukoll. U kif ukoll il-politika komuni dwar l-azil irridu insaħħu wkoll l-irwol u l-budget tal-Frontex. Din hija xi ħaġa li ma teħdiġ bis-serjetà biżejjed, irridu ikollna eh, gwardi fil-frontieri immedjatament. Sinir President, taqtalix il-mikrofonu, jekk joġbok taqtalix il-mikrofonu għax kont ser infaħrek tal-li organizzajtu din id-dibattitu mal-President eh, tal-Parlament, mal-President eh, tal-Komitat, din hija inizjattiva tajba ħafna biex niżguraw li jkun hemm kooperazzjoni bejn il-Parlament Ewropew u eh, u Franza. Grazzi ta' sew nifraħ li Signor President, grazzi ta' sew. Iva, Kif tistaw taraw dan il-kuntat juri ħafna solidarieta u nixtieq għam il-koll ta' din il-laqa eċċellenti kieku kellna aktar ħin kien ikonna aktar ċans nagħmlu skambju ta' opinjonijiet imma naħseb illi fl-aħħar ta' din il-laqa nistgħu naraw li għandna ħafna opinjonijiet simili fuq l-ħtieġa li insaħħu azzjonijiet komuni fil-politika migratorja u anke fuq kwistjonijiet ta' faċiltajiet ta' akkoljenza, aċċess għal-assu, għal-assuq ta' xogħol. L-unika soluzzjoni hija billi jkun hemm solidarjetà mingħand kulħadd. Naħseb li l-koll naqblu u naħseb li l-Parlament Ewropew edha l-rwol tiegħu bħala kol-leġislatur u aħna se nkomplu nsegwu mill-viċin dak li jintom tagħmlu b'ħafna interess. Il-kriżi dejjem kienet opportunità għal progress Għat fadlinna ħafna affarijiet pendenti bħal regolament Dublin u anke il-Gwardji tal-Frontieri. U nixtieq ngħid ukoll li jekk aħna rridu nsolvu din il-problema, rridu li jkollna politika ċara tal-iżvilupp u ma nistawx innaqsu in il-budgets f'dawn is-setturi. Il-budgets għalhekk huma essenzjali Ma jistax ikollna Ewropa effettiva u saħħetha jekk ma jkollniex ir-riżorsi neċessarji. U dawn il-problemi veġitarji għandhom ukoll jiġu ikkonsidrati fil- fl-MFF fil-qafas finanzjarju multianwali. Anke fuq kwistjoni ta' transazzjonijiet finanzjarji, meta tagħti r-riżorsi anke lill-Ewropa nittama din li din is solidarietà tkompli titjieb u naħseb li għanna nkomplu li konna skambu ta' dan it-tip bejnietna, grazzi ta' kontribuzzjonijiet tagħkom. Grazzi ta' sew, President, kollegi, issa wasanna fit-tmim nixtieq nirringrazzja lil kull min ipparteċipa f'dan id-dibattitu kienet l-ewwel darba fl-ewwel darba trinqas għal dan il-komitat u naħseb li għandna inkomplu naħnu b'dan il-mod għalhekk nissuġġerixxi illi nippruvaw nkomplu dan it-tip ta' dialogu biex ikollna dawn id-diskussjonijiet anke fuq il-mekkanizmu permanenti ta' rilokazzjoni fuq il-Frontex u suġġetti simili nemmen ukoll illi dan jista' jkun eżempju tajjeb għal kooperazzjoni ma' parlamenti nazzjonali oħra. Nihdu kost jak dan dan it-tip ta' diskussjoni nkunu nistgħu ndoħ għal affarijiet oħra. Grazzi tal-li kontu parti minn din l-esperjenza l-ġdida. Danke. Ich bin Präsident. Ja, ja, du warst drei Minuten. Thank you very much. Bye bye.